Grazzi, mela issa dibattitu malu u nifutaw għada. Għandi aħbar likom, tejt il-President, fuq is-Sur Raymond Serna li sejtla il-grupp tal-PPU